nie było to dokładnie na temat. Grazzi ħafna l-Onorevoli Le Pen, minn kienieċ eżattament il kwestjon li qed niddiskutu, però xorta waħda Grazie ħafna tad diskors tiegħek. Issa. Please stay in silence. Jek joġobkom eh, naddu għall-Onorevoli Coelho. Grazzi ħafna, Sur President. President tal-Kunsill, l-Onorevoli King, Fl-elezzjonijiet Ewropej f'Mejju se jkollna nażlu, ċittadini se jkollhom jażlu x'Ewropa jridu għal futur u dik l-għażla trid tkun libera. Eja ma ma nkunux uh, naiv, rridu naraw li jemmin irrid jemmina l-Unjoni Ewropea u għandhom l-alleati u koll u bħal marajna diġa fil elezzjonijiet reċenti u mal-esti jużaw l-armi kollha a dispożizzjoni tagħhom mod partikolari fid-dinja digitali. Iżda l-Ewropej jafu x'tedditem 73% ta' ċittadin huma mħasba dwar eh, eh, dwar informazzjoni zbaljata, 67 eh, huma mħasba dwar data, zamma ta' data u interferenza politika 65%. Rridu nassiguraw li s-sigurtà tal-infrastruttura tas sistemi elettorali tagħna nipproteġuhom minn kull tip ta' attakki eh, digitali, rridu nipproteġu d-data taċ-ċittadini tagħna u nirrikjedu pjattaformi eh, li juru standards oljien. Rridu nġildu l-kampanji ta' fake news, ta' informazzjoni zbaljata u nitolbu social media biex tkun responsabli. Demokrazija, libertà u dritt tal-liġi mhumiex biss il-valuri tal-Unjoni Ewropea, huma l-identità tagħna, huma l-identità li uħut iridu jkissru blodda biex niddefenduhom mhix deċiżjoni li għandna nieħdu huwa obbligu li għandna. Grazzi ħafna fisem eh, l-essendi l-Onorevoli Freud. Grazzi ħafna. Ippermettu li fil-bidu ngħid li din m'għandix tkun kwestjoni eh, partiġana, għandna nkunu kollha maquda fil-ġlieda kontra il-fake news, eh, informazzjoni żbaljata u l-propaganda. Iżda qed ninkwita l dak l-Honorable Telliġka u għal illi l-Istati membri mhumiex qed jaraw dil-kwistjoni mhumiex qed jarfuha u mhumiex qed joqogħdu attenti biżejjed għall isfidi li joħorġu minna. Se nkompli bil-Ġermaniż jgħid il-kelliem. Il-medja digitali, l-ambjenti tal-medja digitali eh, ġew attakati fl-aħħar snin u dan wassal għal ħafna affarijiet oħra miegħu Dan wassal ukoll munizzjon għal dawk li huma kontra d-demokrazija tagħna. U l-elezzjonijiet tal Donald Trump u rew palmu għal-kas li l-manipolazzjoni tal-opinjoni pubblika permezz tal-internet u l-medja soċjali e, e, e, huwa realtà. L-setaj tantija b'saħħitha li tista' taffetwa elezzjonijiet demokratiċi. Dan huwa importanti wkoll meta titkellem dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fil-futur. Jekk Eh, se tħabbar l-ewwel li xi ħaġa hija fake news eh, qabel ma eh, din titħassar u tiġi aċċettata bħala fake news għandek bżonn ċerta żmien u hawnhekk irridu nkunu fuq qudiem net tal-iżviluppi moderni, channels bħal Facebook, WhatsApp u Instagram huma ruoli għandhom ruol importanti ħafna u l-intelligenza artifiċjali wkoll jagħmilha possibbli biex tipprovdi fake news f'modi li qatt ma konsidrajna li jistgħu jkunu eh, realistiċi. Jekk l-Unjoni Ewropea trid tipproteġi l-elezzjonijiet Ewropej fl-integrità tagħna dawn l-azzjonijiet iridu jiġu rikonoxxuti malajr kemm jista' jkun u jridu jiġu melba. L-Ewropa għandha bżonn strateġija komprensiva u b'saħħetha biex tiġielet u teleb daw l-isfidi u l-manipulazzjoni tal-opinjonijiet. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Freud għandek eh, blue card għalik. Taċċetta blue card eh, minnant l-Onorevoli Rubik. Onorevoli Rubik. Nishti Nirringrazzja l-kollega Freud għaliex bħala ġurnalist huwa rikonoxxa li hemm problema u din il-ġimgħa stess adottajna fl-ewwel qari l-att ta' ċibersigurtà fejn huwa importanti jedna li l-28 stat membru jħu l-prekawzjonijiet neċessarji għaliex il- il-panel tal-IT ta għamel studju fuq l-IT u s-sigurta u ħoloq ukoll media ħabsa biex nivverifikaw l-analytics. Inti taħseb li dan se jkun biżejjed tal-Unjoni Ewropea jew għanna nagħmlu iktar? Ir-risposta tiegħek jekk joġbok. Onorevoli Libik, Rubik anzi, ma naħsibx li nistaw namlu bizzejiet jina nibza wis li flimkien mal problemi li qed inħarsu daw li qed nitkellmu dwarhom hawnhekk għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew naħseb li eh, nisabu tard wis eh, biex namlu. Iżda rridu noqogħdu attenti ħafna daw il-kwistjonijiet għaliex eh, sitwazzjonijiet pal marajna diġà fil-Brexit u fil trump jistgħu jiġu affettwati. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Ġambanski. Grazzi ħafna, Sur President. Membri tal-Parlament, m'hemmx dubju li d-demokrazija tagħna hija xi ħaġa li aħna ah, m'għandniex niġġieldu għaliha. Huwa ovvju li ħafna mir-rappreżentanti ta' din l-istituzzjoni jibżaw illi l-elezzjonijiet Eh, se jiġu medda minn fattur estern, per eżempju l-lemin eh, estrem u l-forzi tal-lemin dawn qed jissaħħu marroganti ħafna u li qed jippruvaw jgħidu huwa li jekk partit għandu suċċess fl-elezzjonijiet dan eh, rrid ikun xi attur estern fix-xogħol. Aħna ilna nisimgħu Eh, dwar eh, l-interferenza b'saħħitha min-naħa tar-Russja li allegatament għenet lil President Trump. Eh, il-rapport ta' Müller ma sab xejn minn dan però. Jekk ma jġbukomx il-rezultati tal-elezzjoni, dak ma jfissirx li huwa r-riżultat ta' seta esterna li qed tgħidu huwa li n-nies ma jistawx jagħmlu għażla informata. Grazzi, grazzi l-Onorevoli Xaki għal minuta u nofs. Sinjuri, eh, drittijiet demokratiċi ta' ċittadini Ewropej ma medda fil-disinformazzjoni li qed jiprovaw ixxeklu nis nies biex jivvutaw eh, li forsi ma jivvutawx b'mod liberu. Minħabba l-informazzjoni żbaljata li qed tinferex fuq l-internet, jekk huwiex għal profitti jew affarijiet affarijiet oħra rridu nkunu attenti. Ovvjament naraw l-isforzi ad hoc tal li qed iwedu pjattaform bħal YouTube, Facebook jew Twitter iżda mingħajr eh, ħarsa mingħajr algoritmi eh, responsabiltajiet tagħna nkunu qed eh, nfarfrom minn fuqna għaliex ħadd ma jista' jgħid biċ-ċertezza x'inhu l-impatt tat teknoloġija tal-użu tat teknoloġija fuq id-demokrazija tagħna u din mhijiex aċċettabbli, irridu naġixxu issa Per eżempju, il-Departiment eh, Amerikan tas saħħa eh, feta kawza eh, l Facebook li jiex jiddiskrimina fil-riklamar tiegħu. Iżda dak li huwa online mhuwiex online biss. Iżda biex namlu l-wedi tagħna rridu investigaw id-data u l-prassi tal-micro-targeting ads, eccetera. Eh, u l-impatt fuq it teknoloġi tal-elezzjoni. Iżda m'għandniex ċans x'nitilfu, sinjuri. Issa dan u appell lilkom kollha f'din l-awla il-partiti politiċi kollha rridu nieħdu responsabilità tagħna sieħa lura nitlob il-kollegi u l-kandidati ħbieb għal elezzjonijiet tal-Parlament biex kollha jiffirmaw il-pledge fuq l-election pledge.eu illa lix rrid noqogħdu rridu noqogħdu fuq il-prinċipji għal elezzjonijiet u nieħdu responsabilità l-Ewropa hija kbira daqs u b'saħħitha daqs kemm eh, huwa l-iktar b'saħħtu l-iktar punt dajjef tagħna u bil-miżuri tagħna rridu nirrispettaw id-drittijiet fundamentali tal-Ewropej kollha. Grazzi. Grazzi onorevoli. Eh, l-onorevoli Tarant għal minuta u nofs. Grazzi, l-integrità ta' sistem elettorali huwa eh, impen, iżda rridu nassiguraw l-integrità tal-elezzjonijiet kollha kemm huma rridu neprevjenu il-manipolazzjoni leġittima tal-votanti bħal eh, mill-kumpaniji tal-Cambridge Analytica u oħra bħal aggregate IQ. Naqbel mal-kollega Xak li qalet eh, illi għada kif qalet issa, iżda nixtieq nisħaq illi Facebook Tant huwa kumpanija kbira u aħna bħal leġislaturi nistgħu nikkunsidraw nagħmlu xi ħaġa biex eh, tkun responsabbli biex tagħti data għal partijiet terzi bħal Cambridge Analytica pereżempju. Eh, kif id-data hija fidejhom m'hemm l-ebda mod ta' kif tista' eh, taħbi l-affarijiet. Data tista' tiġi komplikata u tintilef. F'dan is-sens, eh, data sets huma qishom skart nukleari biex insejħulu hekk, u għalhekk Facebook eh, rrit eh, żomm il-data personali tal-persuni fil-qrib u moħbisew. Grazzi ħafna kollegi. U ħallu ħallu l-Facebook warbuħ neħuħ u jamilkom persuna ħjar. Grazzi. Sur Tarant għandek kartellum blu. Taċċettaħ. Signora Grappini. Kollega, fost affarijiet oħra, il fat li kien hemm manipolazzjoni minn ċertu pjattaformi, imma tgħid li inti Facebook ma jogħġbikx. Imma Wieħed irid jemmen fid-diġitali, wieħed irid eh, jappoġġja d-diġitali. Għalhekk x'wieħed għandu jagħmel jekk Facebook ma jagħtix każ it-twissijiet tagħna u jżomm l-kontijiet folots inti timblokka kelħa xaħat u jerġa jitfaċċa ximkien ieħor. Ġifieri kif nistgħu neliminaw dawn il-problemi b'Facebook fi żmien tal-elezzjonijiet iktar u iktar. Is-Sur Tarant nixtieq jiena kelli risposta tajba intelligenti għali imma jiena naqbel ma' Marija. Dak li mhux permess offline, mhux permess laqas online, jiena laqt il-Facebook tiegħi għax kull ma kont nirċievi kien se noqtlok inti eh, lilek. Bastardu. Ma jfissirx li digitali u l-medja kummerċjali ma jistawx jiġu żviluppati, ma rrid ikun hemm kontroll, rrid ikun hemm dimensjoni umana u mhux biss insulti violenti u mhux um, umani. Għandi kelma li bl-Inglisi għanda erba mhux mux sanejda jgħid il-kellim. Sur Breton, l-elezzjonijiet rridu jkunu ġusti għalhekk il-Kunsill naqbel ma' dan id-dokument li rridu niġġieldu kontra l-informazzjoni ħażina kooperazzjoni elettorali wkoll hija tajba peress li se jkun hemm bril ta' informazzjoni bejn l-istati membri mingħajr ma jkun hemm tnaqqir fl-sovranità tagħhom. L-istituzzjonijiet Ewropej rridu jqogħdu attenti tajjeb, ġifiri li kunem nasiguraw l sigurta, ma noqdu attenti ma jkunx hemm ċensura ta' dawn il- il ta' din il-medja soċjali. Hemm min għandu dritt li kritika l-Unjoni Ewropea u hemm min hemm jgħid li jista' minfloka jkun hemm l-Ewropa tan nazzjonijiet. Wara kollox qed nitkellmu fuq id-demokrazija fl-Ewropa. Is-sur Radef, minuta u nofs. Grazzi ħafna, President, Sur Kommissarju, Sinjuri. Dan l-aħħar eh, fuq livell internazzjonali kien hemm tibdil u rajna attakki permezz tal-internet jisiru kemm minn gvernijiet, anki minn atturi mhux eh, tal-gvernijiet qabel elezzjonijiet fi Franza pereżempju. Dan ovvjament ixekklu il-proċess demokratiku jimminawħ kemm l-implementazzjoni fir-riżultati li jagħti. Tiklikja darba inti u tista' ġib problemi kbar mħabba l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew l-iktar istituzzjoni demokratika tal-Unjoni, aħna fid-dmir li naraw li l-elezzjonijiet ma jkollhomx xkil, ma jkollhomx problemi. Ġifiri, ma jkunux soġġetti għal xi attak permezz tal-internet. Għalhekk irridu naraw li jkun hemm bdil ta' informazzjoni rridu nkunu preparati qed nitkellem fuq l awtoritiet nazzjonali li jkunu responsabbli mill-internet, sistemi tal-internet anki fi żmien elezzjonijiet. Il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni u l-Aġenziji irdu jkunu preparati wkoll bis-sigurtà tal-internet, irdu jkun hemm simulazzjonijiet fuq livell tal-Istati membri sabiex kull stat membri jkun preparat biex jirrispondi għal xi attakk permezz tal-internet qabel l-elezzjonijiet jekk l-elezzjonijiet anke fi stat membru wieħed ikollhom il-problemi se jkun hemm impatt fuq l-elezzjonijiet Ewropej kollha u dawk li jridu jiddividu l-Unjoni Ewropea jirbħu. Grazzi ħafna. Is-sur Kofod għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Grazzi għal dan id-dibattitu tant importanti jina naħseb li u importanti għalina xaħna l-unika istituzzjoni li qegħdin nirrappreżentaw mod dirett in-nies tal-Ewropa. Aħna rridu nipproteġu id-dritt ehm, ħieles tagħhom li jivutaw f'elezzjoni, ġifiri li ma jkunx hemm eh, ma jiġux dawn eh, dawn in-nies eh, forsi impressjonati minn aħbar li ma tkunx ġusta, li ma tkunx veru jina naqbel mal-kollegi, l-pjattaformi eh, bżon li jkunu eh, responsabli, trasparenti, jimxu skont ir-regoli u liġijiet ta' soċjetà normali, ġifiri. Dak li jisir f'soċjetà normali jrid ikunu kol fis-soċjetà virtwali. Imma Eh, qed nitkellmu fuq mod ta' ħajja il-partijiet kollha jridu jżommu mal-verità u dawk li jridu jindaħlu fl-elezzjoni tagħna hemm bżonn ngħidulhom nipproteġu d-demokrazija Ewropea tagħna. Grazzi ħafna is-Sur Karim għall minuta Grazzi President, Kummissarju. Il-web rajna ġifiri li daħlet fl-Unjoni Ewropea kollha kull stat membru għam il-qut u naraw ġifiri l-informazzjoni li taddi anki atturi li eh, politiċi edin għawnek u anki fil-Parlament tal-Unjoni Ewropea mill-quta u kol. Komissarju, fil-pajizna, fil-Renju Unit, ħallejna fidejn il-ġurnalisti bħal Carol Caldowalder, James O'Brien il-darkmani tal-Brexit, Damien Collins, il-President tal-Kumitat tal-Kultura u tal-Sports. Imma il-xogħol fuq livell eżekuttiv ma jiġri Issa, il-PayPal ġifiri min jagħti inqas minn ħames lur eh, eh, sterlini qegħdin jgħaddu l-informazzjoni l Nigel Farage Għalhekk jiena bħala membru ta' eh, dan il-Kamra nitlob il-Nigel Farage ngħid nitolbu minn fejn qed jiġu l-flejjes tiegħek għall-kampanja. Iva, grazzi. Sur Farija. Grazzi, President, kollegi. L-Unjoni Ewropea għal ħafna żmien għażlet l armot mod kif tiġilet kontra l-informazzjoni li hija ħażina. Isa tal għajneja li teżisti l-algoritm ta' Facebook, ta' Google, Cambridge Analytica. Nafu l-effett li dawn kollha kellhom fuq demokrazija Ewropea. Dawn iġibu iktar mibeda, iktar populiżmu il-hate speech, il-riskju li jiġu manipulati l-elezzjonijiet li dal-waqt magħna permezz la informazzjoni eh, jew aħbarijiet li eh, jkunu folots, anki attakki permezz tal-internet, huwa eh, oli riskju anki kampanji russi u kampanji li referali il-kollega li tkellem qabli. Anki sur Putin ipprova jindaħal fl-elezzjonijiet fa' Franza tal-2017. Anki smajna li l-Ċiniżi wkoll l-ispazju ċibernetiku m'għandux frontieri u dan iservi ta' teddida għall-Unjoni. Hemm bżonn nevitaw li il-trolls tal-Kremlin u anki ta' ċiniżi milli ikollhom xi xi ħaġa x'jaqsmu mal-elezzjoni tagħna. Iva, Sinjura Bresso, l-użu tal-intern kbir tal-internet id-digitalizzazzjoni tal-ekonomija tagħna ġab emerġenza strateġika ġdida ġifiri kif se nigarantixxu ċ-ċittadini kollha u l-atturi ekonomiċi il-mod ta' kif jistgħu jiżviluppaw jikbru fi spazji virtwali li jkun hemm protezzjoni tagħhom. Hemm bżonn naġixxu f'dan iż-żmien meta qegħdin niddiskutu il-5G il-network, ir reskju li tista' ġib u l-intħil ta' Russja u atturi oħra fl-elezzjonijiet. 40 jum biss mill-vot mill-elezzjonijiet din hija realtà. L-istituzzjonijiet fil-Ġermanja, fl-Estonja diġà sofraw attakki koordinati għalhekk aħna għandna responsabilta li nifaċċja dawn il-riski, il-perikli. il riski il il riski il perikli ġifri l-pakket normattiv nil-qawa, nil imma aħna għanna dmir li morru e, li l-in minnek naraw l-investimenti, insaxħu il-koordinament tal-istati membri u nevitaw li l-intħil naċċettabli ta' Cambridge Analytica e, ikunu maħna. Dan u għalan li flimkien irridu nsegu. Grazzi, Signora Bresso l-Onorevi Ronan Lerner. F'elezzjonijiet liberi, demokratiċi, ċittadini jistgħu jgħidu kif jaħsbuha u jiddeċiedu il-direzzjoni li għandha tieħu l-politika. Fl-elezzjonijiet Ewropej li ġejjin se jkunu kruċjali għax l-Unjoni qiegħda f'salib it-toroq imħabba il-Brexit u anki l-kriżi ta' l-immigrazzjoni minkejja l-edeja taħna eh, differenti taħna, jina naħseb li kulħadd jaqbel li l-demokrazija rridu niproteġuha ċittadini biss jistgħu jiddeċidu fuq il-futur tal-Ewropa. l-istati barranin li jridu jindaħlu u jkollhom influenza fuq riżultati billi jaddu aħbarijiet folot, jużaw ukoll ċertu odot jew inkella jagħmlu hacking malizzjuż jew inkella jagħmlu attakki hemm bżonn li nkunu preparati għalihom biex nwaqfuhom qabel jaslu anki il-kredibilità tal-elezzjonijiet. Hemm bżonn li n-nies iċ-ċittadini rridu nkomplu ngħidu ninkoraġġuhom biex jifdaw il-sistema elettorali. Nafu ma l-livell ta' fiduċja ħafna pajjiżija baxxa. Iva, grazzi. Is-sur Ġetkowski. President, kollegi, dan id-dibattitu huwa wieħed tajjeb. Kulħadd irid jagħmel l-albu tiegħu biex naraw li l-elezzjonijiet li ġejjin jibqgħu neutrali anke fid-dinja tal-sigurtà ċibernetika. Ma ngħidilkom ħaġa waħda biss jgħid il kelliem Ma taħsbux dan id-dibattitu qed nagħmlu ftit tard wisq? Hawnhekk qegħdinaw niddiskutu bejnietna, naqsmu l-idejat bejnietna, imma ridna naġixxu qabel. kontra dawn l-atturi li fil-passat diġa ġabu problemi fil-elezzjonijiet jina l-pakket tal komissjoni nilqaw. Imma kirdun irridu nkunu sinċiri sur komissarju. Aħna mhux se nipproteġu l-elezzjonijiet li ġejjin b'dan il-pakket hemm bżonn li nkomplu naħdmu mod sistematiku anki meta inti ma tkunx għadek kummissarju. Rridu niżguraw li fil-futur l-ebda elezzjoni mhux se tkun influenzata eh, minn xi ħadd barra minna. Il-partiti politiċi kollha qalu li rridu niġġieldu kontra l-aħbarijiet folots. Imma jekk irridu niġġieldu kontri jom imbżon nedukaw ukoll in-nies li t-ċittadini. Dawn iridu jkunu lesti biex ifittxu l-verità u kollegi jiena nitlob lilkom ejja nappoġġaw s ċittadini biex ifittxu il-verità sur Marijas. Siċer, sigurtà u l-integrità tal elezzjoni tagħna hija ultra importanti dan ifisser illi l-medja għandha sigura li hemm diversità ta' opinjonijiet. Jekk ikun hemm ċensura, Jekk jippruvaw jibdew iwaqfu n-nies dan jas iwassal fake news għax dan ifisser li ma mhux qed iħallu il-verità tibqa' timxi l qudiem jien kondanna l-fatt li l moviment tiegħi u jien m'għandniex aċċess għall midja fil-Greċja. Il-vuċi tagħna mhix imsmuha għandna kompletament barra minnha. U fl-istess ħin, il-pols tal-opinjoni ma jinkluġi l-partit tiegħi. Fil-kwestjonarju li batu li ċittadini, aħna ma nistax konna demokrazija bħal din, jekk jgħal-ulna ħalqna l-partit tagħna, ma jistax kien hemm elezzjonijiet tħielsa din hija ħaġa li aħna ripetutament ikkundannajna bħala grupp tal-ICR. U aħna batna jittri lil dak kollha interessati u l u l-kumpanija tal-Opinion Polls. Kummissarju, aħna rridu lilek tintervjeni għax m'hemmx elezzjonijiet ħielsa mingħajr skambju ħieles ta' ideat fil-Greċja. Aħna konna eh, aħna l-qulna ħanna kompletament. Go minuto e 30. Il-kellim sal-min, il-kellim li mist għal minuta nofs, l-onifel mekkalister, Signori. bħala ċerta l-afed, jiena nixtieq biss nżid kliem fuq il-dimensjoni tal-politika barranija biex nipproteġu l-integrità tal-elezzjonijiet parlamentari li ġejjin. F'Marzu stess aħna adattejna eh, adottajna komunikazzjoni biex naħdmu kontra propaganda minn inġusta minn partijiet terzi din tidentifika il-kampanji ta' Mosca fuq miżinformazzjoni. Allura jiena kuntent li s-Servizz Estern tal-Unjoni Ewropea kull ma jmur qed iżid il-potenzjal tiegħu u l-azzjoni tiegħu biex jagħmilha possibbli biex jindunaw biex janalizzaw u jikxfu misinformation. Naqbel ma' ħafna kollegi llejla imma mhux hekk biss aħna għandna fuq livell Ewropew fuq livell nazzjonali naħdmu biex niddefendu valuri tagħna u niġġieldu kontra din il-gwerra fuq l-internet u proċessi elettorali oħra. Rridu nqajmu kuxjenza fuq dawn l-isfidi u nikkopraw mill-qrib mal-medja ma' soċjetà ċivili, ma' organizzazzjonijiet ta' organizzazzjonijiet soċjali u ma' platforms tal-medja. U ntejbu l-mod kif aħna Eh, nikkomunikaw fuq valuri u politika Ewropej. Grazzi ħafna. Għandek mistoqsija lik taċċetta? Hemm mistoqsija lik taċċetta? Iva jew le? Iddeċidi. Jekk jogħġbok, onorevol Godix. Grazzi, Sur President. Sur Markalister, inti semmejt il-fake news li ġejja minn Moska. Jiena m'għandix eżempji eżempji f'moħħi għalissa, m'iniex avukat għall gvern Russu, ovvja, li tgħid il-kellim. Imma inti għandek fake news li ġejja minn Russja daqshekk serja daqs l-Istati Uniti qasmet mad-dinja illi huma Eh, evitaw fil-Nazzjonijiet Uniti Colin Powell qal illi armi ta' distruzzjoni tal-massa li fil-fatt mbagħad ma kinux ma kinux ħlif trap inoffensiv. Sur Gomex, nixtieq nwieġeb bil ġermaniz Ma nafx jekk veriment jek verament tweġibx, tista' nix tweġiba serja minn għandi l-idea illi il-lemin Franċiż ma jitilfux opportunità biex jiddefendu ir-reġim Russu. Hemm tentattivi massivi Russi biex ifixklu l-għaqda Ewropea u partiti bħal tiegħek qed jiddefendu u qed jiddefenduha dil ħaġa u mistħija kbira likom skont il-kellim u issa nibdew il keċ di nibdew bis-sur Kelly. Din diskussjoni ta' opportunità, speċjalment bl-elezzjonijiet Ewropej siċċur il-bot, siġġimat il-bot. Nirringrazzja l-Onorevoli King għal proposti u l-isforzi tiegħu biex jaħdem kontra din is-sitwazzjoni li tinkwetana ħafna. Fil-fatt wera, l-inċidenza ta' ta' interferenza nieżla u aħna rridu ninsistu li tibqa tinżel iżjed. In-nies li qed jgħeddu biex joqtlu lill kollega tiegħu tagħna irridu forsi inħarsu lejn monitoraġġ ta' kontijiet eh, eh, foloz. Per Pereżempju, wieħed jista' jagħmel kont permezz ta' billi jagħti wkoll in-numru tal-passaport għaliex sakemm idumu daw il-fake accounts daw se jibqgħu jaħdmu mingħajr ħadd ma jwaqqafhom u bla pjena. Grazzi ħafna. Is-sur Rosa minuta, grazzi, Ministru, Kummissarju, dan huwa dibattitu verament f'waqtu. Jien naħseb li għandna ħafna provi, ħafna sinjali ta' interferenza ostili eh, fil-stanzi differenti fil-elezzjonijiet Ewropej imma barra mill-Ewropa permezz ta' trolls eh, Russi. Parteċipanti xejn merħba bihom jiena Żgur li din hija xi ħaġa li rridu nikkonfrontaw b'mod serju ħafna ħafna għax din hija prattika li tfixka li fiduċja taċ ċittadinanza Ewropea fl-Unjoni Ewropea ma nistax sempliċement ma nistgħux sempliċement noqogħdu eh, eh, idejna fuq żaqna ma nagħmlu xejn fuqha meta naraw dawn il-prattiċi għaddejjin quddiemna. Jiġifieri dim illi qed nagħmlu mhux bizzejiet, mhux suffiċjenti. Għanna bżonn inkunu determinanti determinati iżjed biex nikkonfrontaw daw il-prattiċi u nilqa din it-tħabbira li hemm it-task force id-dedikata għal din ħidma li ħadd issaħħaħ. Jien naħseb għandna nieħdu da suġġett serju ħafna għax dan ħajkun ta' teddida għall-integrità u l-għadda tal-vera Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi l-Onorevi Lopez Aguiar. Il-libertà ta' espressjoni mhix edem biex eh, ninsolentaw in-nies u libertà ta' espressjoni m'għandix hemm tkun hemm biex manipulaw u nikdbu. Prinċipju fundamentali dawn huma dinja ħaġa Eh, li tagħmel il-demokrazija vulnerabbli. Allura moti din ir-rivoluzzjoni ċibernetika li għaddej minna l-demokrazija bżonn tiddefendi lilha nnifisha permezz ta' strateġija ta' ċibersikurtà li għax-xogħol tal-Kummissjoni u dmit tal-Parlament u koll niġġieldu kontra l-fake news. Eh, u kont u niġġieldu kontra profili fodots fuq l-internet biex ikun hemm dibattitu informat qabel kull elezzjoni. Għanna bżonn nikkomunikaw dak li hu fil-fatt qiegħed qiegħed f'qudiemna il-futur tal-Unjoni Ewropea fiħdan spazju demokratiku u mmexxi minn soċjetà ħilsa' dik il isfida li għandna li għandna quddiemna bħalissa bħal Unjoni Ewropea u din hija Eh, ħaġa eżistenzjali. Grazzi ħafna, kellim li jmiss, grazzi ħafna ċe tal-kelma, demokrazija Ewropea hija vitali biex ma nħallux tentativi ta' interferenza f'elezzjoni fl-ebda livell li jinkludi fl-elezzjonijiet Ewropej. Hemm bżonn li jsiru sforzi biex nassiguraw proċess trasparenti ta' elezzjoni li juża għodot siguri u verifikati imma l-demokrazija Ewropea hija huwa iktar huwa diffiċli wkoll biex impoġġu il-tort fuq ir-Russi, fuq l-Amerikani, ecc. Jina nibżal li wara elezzjoni taħna jkollna perjodu twil ta' autodelizjoni fost il-federisti kif aħna kien rajna l-Amerika diversi forzi ekonomi e eh, politiċi sfurzaw ir-Renju Unit biex iħallu il- l-Unjoni Ewropea dawn se jiġu kastigati fl-elezzjonijiet li ġejjin u dan se kollu se jiġi provat fl-elezzjonijiet li ġejjin. Grazzi ħafna. Grazzi, President. Dir dal jiena ġejt insultata fuq it-Twitter u da kien ġej minn profil fals. Anke fuq it-Twitter ukoll jiena ġejt mitluba e tgħid il kelliema għall vot tiegħi dal Meta rajt li dad dibattitu se jkun fuq l-aġenda jien għandu ngħid li li niġi nqaw kien importanti għax aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq attakki kontra d-demokrazija din il-ġlieda fuq l-internet aħna għalmenu għamilna ċertu passi il-qoddim biex nipproteġu lil nafusna. Verament li dan huwa suġġett jaħraq bħalissa. Il-Facebook fixkel id-dispożizzjoni ta' ta' aħbarijiet lil miljuni ta' ċittadini Ewropej Aħna nafu li dan huwa s-sors ta' informazzjoni falsa biex nifavorixxu id-dritt ta' dawk li jedin jixprunaw eh, u jafsu l-qoddim diskors ta' mibeda l-eliminazzjoni ta' eh, kontijiet folot fuq Twitter u Facebook u analiżi indipendenti ta' trasparenza politika għandhom ikunu lantana. Grappini, prego, un minuto. Grazzi. Ħafna l-onorevoli Grappini għal minuta u nofs. Mhuwiex prezenti. Mela f'dak il-każ eh, nadwa l-onorevoli Zdrojewski għal minuta u nofs. Għal sentej li naħdem fil-Kummissjoni ta' kontraterrorizmu hemmhekk kemm il-darba l-problema ta' sigurtà ċibernetika s semmiet E, ċiber e, sigurtà ġiet ikkonsidrata bħala waħda mill-aktar problemi importanti u nixtieq nisħaq hawnhekk li bl-informazzjoni li terroristi qed jaħdmu mhux biss e, billi jisplodu ċertu materjali esplosivi jistgħu jisplodu elezzjonijiet permezz tal-fake news hija importanti ħafna. Iżda nixtieq nisħaq fuq xi ħaġa aktar importanti. Illum qed nitkellmu dwar żewġ affarijiet fl-istess ħin dwar il-bżonn tal-protezzjoni ta' dawk li jivverifikaw eh, l-aħbarijiet il-folots u jgħadu eh, l-situazzjoni vera ta' l-istituzzjonijiet pubbliċi iżda huwa importanti wkoll li fil-qosor nelbu niġġieldu kontra dawk li jibatu l-fake news eh, jadu akkużi folots u akkużi kontra ċertu persuni u partiti politiċi. Jekk l-Ewropa għandha tkun sigura, is-sistema elettorali Ewropea għandha tkun sigura wkoll hemm bżonn ta' protezzjoni ta' riżultati ta' l inugwaljanzi u hemm bżonn ta' reattivazzjoni tal-istituzzjonijiet Ewropew dawk eh, governattivi kontra eh, dawk li jaġixxu kontra d-demokrazija iżda wkoll id-dritt tad-demokrati tal-elettorat -ta li eh, għandu eh, jkun sensittiv fuq dan illi qed jintqal ukoll. Grazzi. Grazzi issa nisimgħu risposti min-naħa tal-Kummissjoni l-Onorevoli King. Grazzi Kummissjoni, grazzi ta' dan il-dibattitu President se nirrispondi għal żewġ mistoqsijiet jekk huwa eh, tajjeb. Numru ta' suġġerimenti mod partikolari minn warajja li saċertu punt ix-xogħol qed nagħmlu biex nindirizzaw dil-kwistjoni hija kontra propju eh, dritt libertà tal-espressjoni li b'xi mod eh, jakkumula l-ċensura. Eh, Iżda nixtieq nkun ċarissimu dwar dan. Aħna qatt ma suġġerejna u qatt maħna ħan suġġerixxu li hija responsabilità ta' xi ħadd jekk huwiex awtoritajiet pubbliċi jew is-settur privat biex jaraw jekk xi tip ta' diskors jew informazzjoni politika hijiex vera, ħażina tajba, ħażina e, Aħna e, nixtiequ e, permezza dan il-kodiċi hija li nipromuovu aktar trasparenza madwar id-dibattitu u libertà tal-espressjoni. Aktar trasparenza e, fir rigward tal-provenjenza ta' ċerta informazzjoni Minn fejn din l-informazzjoni ġejja? Dan sabiex aħna bħala ċittadini nkonnu armati aħjar biex nevalwaw dik l-informazzjoni u namlu il-verdetti tagħna fuqu. Dak huwa eh, dak li hemm involut fil-miżuri li qed naħdmu fuqha fil-kodiċi biex ikun aktar trasparenza fil-riklami eh, politiċi tagħna, sponsored adverts biex nindirizzaw il-kwistjonijiet biex neliminaw il-fake accounts biex nużaw fact checkers biex eh, kollna dik dak l-iskrutinju indipendenti li intom tkellimtu dwar sabiex nkunu nafu eżattament x'inhu jiġri f'dawn il-pjattaformi soċjali biex ikonna korrezzjonijiet effettivi jekk xi tip ta' informazzjoni żbaljata tinfirex. Għalija dak huwa l-essenza tad difiża tal-libertà tal-espressjoni u dan huwa il-bot kemm jista' jkun minn kull tip ta' ċensura li tista' semmi. It-tieni ħaġa li xtaqt nirreaġixxi għalija hija l-importanza ta' reżiljenza ċibernetika, l-protezzjoni tagħna nfusna minn attakki ċibernetiċi jew interferenzi ċibernetiċi. Dan huwa kruċjalissimu. Eh, l-att eh, ta' ċibersigurtà li intom votajtu fuq u appoġġajtu huwa importantissimu. L-Aġenzija tas Sigurtà Ċibernetika u dakollu kollu jmur magħha l-istess. Iżda bħalmentom saqtu stess, dan irid jiġi implementat. Jiena nassigurakom li aħna ħanamlu dak kollu li nistgħu min-naħa tal-Kummissjoni biex insegu l-implementazzjoni effettiva tal-att fuq eh, sigurtà ċibernetika. U jiena nittama li jintom ukoll se tappoġġjaw il-ċentri ta' kompetenza ta' sigurta eh, ċibernetika u ċentri ta' studju illi se jkunu qed jixprunaw il-ħidma tagħna fil-futur. ridu nipproteġu l-infrastruttura tagħna E, illi hija l-bażi l-infrastruttura tal-dibattitu politiku tagħna u għalhekk huwa importanti li issa b'dawn il-miżuri fuq l-FTI screening wara l-miżuri li proponejna permezz tal-latta ċibersigurtà biex in-nies jifmu l-importanza mhux biss biex jieħdu deċiżjonijiet ta' deċiżjoni abbażi tal-prezz iżda wkoll jintegraw is-sigurtà f'dawk id-deċiżjonijiet. Abraham Lincoln qal li l-elezzjonijiet huma fidejn in-nies u aħna rridu nassiguraw li jibqajk. Grazzi. Grazzi ħafna kummissarju. Issa naddu għal Ministru ċot. Eh, Sur President, eh, Kummissarju, eh, membri Sinjuri, huwa dmir tagħna biex nipproteġu l-elezzjonijiet fir rispett kollu ta' drittijiet fundamentali bħal libertà tal-espressjoni, il-medja u l-assoċjazzjonijiet. Aħna ma rridux nkunu il-Ministeru tal-Verità da eh, daw l-elezzjonijiet mhumiex se jkunu eh, l-ekkem seħ business as usual, aħna ċittadini tagħna għandhom id-dritt li jivvutaw b'mod liberu il-votazzjoni hija il-bażi tal-fondazzjoni tal-valuri tagħna u l-istati membri ħajmu l-isforzi kollha tagħhom biex niksbu dan. Eh, Fimna fuq il fat li rridu naħdmu fl-imkien u li nagħmlu skambju ta' informazzjoni tal-aħjar prassi u naraw dak kollu li eh, eh, eh, ħdimna fuq fil-passata, ah, ħdimna fuq miżuri fuq il-trasparenza online, responsabilta u l-integrità u nassiguraw koll applikazzjoni tal-regolament tal-protezzjoni tad-data u nsaħħu koll il-protezzjoni tal-ċibersigurta għal-sistemi elettorali u l-infrastrutturi fil-istati membri. Il-reżiljenza u l-ħsibijiet huma importanti ħafna iżda l lesti għall-sfidi fil-futur. Permettu li nikwota mill-George Orwell tal-1984 li qal li aħna eh, il-moħ tagħna huwa eh, il-mod ta' kif tista' ġib xi ħaġa infarka u terġa' taqgħada eh, f'xi ħaġa maquda u dan huwa il-vot ta' ċittadini tagħna aħna nistgħu permezz tal-micro targeting nistgħu nimmanipulaw il-mħuħ tal-elettorat tagħna huwa l-irwol tagħna biex nipproteġu il-libertà mentali setat aħna din eh, għanna intu għalura li ċittadini tagħna. Grazzi, grazzi, eh, grazzi Ministru, grazzi l-Kummissarju, grazzi tal-kontu hawnhekk, issa bekk ikkonkludejna d-dibattitu konġunt fuq il-ċibersigurtà. Issa, Il-President il-biraħ ħabbar żewġ interpretazzjonijiet tar regoli proposti eh, mill-Kumitat tal-Affarijiet eh, Kostituzzjonali fil-EFDD Group fej kellna regola 32 paragrafu 5 sattu paragrafu 2 sattu paragrafu f'dan il-proċedura għalhekk eh, se jiġi votat għada. Rigward l-interpretazzjoni tar regola 149 paragrafu 2 ma kien hemm l-ebda oġġezzjoni li tqajmet 24 sija. E, din l-interpretazzjoni għalhekk tiġi approvata skont ir-regola 226. Issa ngħaddu għal dibattitu konġunt Bli għanna u koll mill-komitat tal-budget li aħna ħabbarna l-biraħ fuq dan ma kienx hemm oġġezzjonijiet. Ġifri fismi tarba ta' 24 sija lek il-President din il-pożizzjoni se jtaddija se jgħaddija lill-Kumitat lill-Kummissjoni Ewropea anzi. Issa ħanaddu għal dibattitu konċunt dwar l-orizzont Ewropa. Ir-rapport ta' l unjoni Nika u anki tal-Sur Eller. Żewġ ġifiri rapporti l-ewwel is-Sur Nika l-erba' minuti. Iva, grazzi President. Sin eh, Sur Kummissarju, kollegi, Hawn ninsabu hawnhekk fid-dibattitu fil-hawnhekk u għaxar xhur minn mindu ġifiri mbeda dan il-rapport, dan il-program huwa importanti ħafna l-Ewropa se jkollu impatt fuq ir-riċerka u l-iżvilupp fuq l-ekonomija u l-livell ta' għajxien fl-Ewropa mħabba x-xjenza l-Ewropa se tkun iktar kompetittiva u tista tkun imin ta' qoddimnet fuq il-livell internazzjonali u toħloq postijiet ta' xogħol ta' kwalità. Nista' ngħidilkom li negozjati li jiena mexxejt waslu għal suċċess parzjali. ħanedilkom eh, għaliex, ovvjament, il-prinċipju ta' eccellenza dejjem hija priorità għal dan il-proġett. Imma 35% tal-budget kollu se jmorru għal klima u ovvjament ikun hemm valur miżjud u mbagħad l-istrument għall-SMEs u se jkompli li kellna fuq l-orizzont tal-2020 u se jkollna strument ġdid li se jmur għal biex jgħin l-SMEs. U dan se jkun ukoll dak li konna eh, jixbaħ dak li kellna qabel. Għal-riċerka u l-innovazzjoni il-budget se jinsel dak li ju ġifiri se jkun hemm budget ta' 2.3 fil-mija li jmorru għal ċertu pajjiżi mħabba l-idea tal-widening, dak kim sejħa widening. Umbat il- qed naraw ukoll rridu jkun hemm kompetittività tal-Unjoni Ewropea li jkun hemm riżultati ħames punti biex nadattawru jenna għat-tibdil tal-klima l-oċeani l-ikel u anki l-art f'dan l-aħħar, eh, t nejta il-żewġ programmi tal-aħħar, programmi AFAS, Etnaraw naraw li dak li tallimna minnhom irridu l-Ewropa tgħin għal kull tip ta' riċerka, anki riċerka bażika. Punt importanti ħafna biex naslu għall-anijiet u l-prioritajiet Ewropej. Il- program se naraw li se jkollu simplifikazzjoni amministrattiva u nqas ukoll pis amministrattiv. Um, fuq il-kontenut u anki l-kalendarju u għed ambizjus u il-rizultat eh, se nivutaw għalih għada sabiex dan il-ftejn parzjali jaddi. Dan jitlob u kol minnaħa ta' ċittadini u il- il-xjentisti jitlob ċertu impenn ukoll ukoll kooperazzjoni internazzjonali, sinerġiju l-Parlament Ewropew irid iżom dan il-livell ta' ambizzjoni. B'baġit bin iktar minn 120 biljun ta' euro Nixtieq nirringrazzja il-Parlament Ewropew, il-Kummissarju, il-Presidenza tar Rumanija x'flimkien aħna wasalna dan ir-riżultat. Nirringrazzja wkoll il-kollegi li forsi mhux qegħdin hawnhekk magħna illum imma magħhom ikkollaborajna tajjeb flimkien u għal ewwel darba kellna unanimità anke fost il-gruppi politiċi u nispera li għadha. Eh, bil-vot nkunu nistgħu ngawdu minn dan il-programm Orizzont Ewropa. Sur Kummissarju, kollegi, jiena naħseb li illum hija ġurnata sabiħa l-Ewropa għax għada se nivvotaw fuq dan il-programm. L-Ewropa titkun ambizzjuża fil-ġejjini l-Ewropa se jkollha l-wieħed l-ikbar programmi ta' riċerka tad-dinja u għalek bekk dan kollu jmur eh, ċittadini qed nitkellmu fuq it-tibdil tal-klima. Dan huwa l-ikbar proġett fid-dinja 35% ta' riċerka se jmorru fuq il-klima. Riċerka fuq il-saħħa tal-bniedem, irridu niġildu kontra l-kanser, speċjalment il-kanser fost it-tfal. il kanser fost it tfal rridu naraw fuq sigurtà tal likel għana il-wirt kulturali tal-Europa, l-industrija digitali u affarijiet oħra. Dan il-programm fuq livell internazzjonali huwa ambizzjuż mħabba l-artificial intelligence, il-teknoloġija ġdida tal-kwantum, il-kwistjoni tad-digitali fil-produzzjoni digitalizzazzjoni tal-produzzjoni fl-Ewropa. Dan huwa il-futur u huma setturi ta' attività fl-Ewropa li mhux huma biss importanti għall kompetitività tal-Ewropa imma li jinteressaw iċ-ċittadin normali, is-saħħa tal-persuni. Ġifieri dan din mhix xi diskussjoni astratta fuq politika ta' riċerka, imma anzi hija l bażi tal-Ewropa kollha. Aħna Imma l-innovazzjoni wkoll għax aħna dejjem konna l-kontinent fejn kien hemm ir-riċerka u l-iżvilupp. F'dan kollu li nagħmlu bħala bażi ta' dak kollu li nagħmlu um, l-European Alliance, il-modell soċjali Ewropew responsabilità soċjali fl-Ewropa. Hekk għandna għad-demokrazija u anki għas-saħħa u għalhekk issa responsabilità tagħna li hija li niffaċċjaw l-isfidi l-ġodda bħal tibdil tal-klima ma rridu nibqgħu realistiċi. Naraw eżattament f'liema dinja qegħdin ngħixu 120 biljun għandna bżonn għal dan il-programm. U aħna qegħdin ngħixu f'dinja li tinbidel pass maġġel ħafna. L-axar entitajiet ta' riċerka fid-dinja hemm kumpanija Ewropea waħda f'dawn eh, l-ewwel 10 u tlieta fl-ewwel 20 u tnej minnom huma kumpaniji tal-karozzi. Kumpaniji bħal Amazon u xie 20 biljun fil-riċerka fl-2017. Araw ftit huwa iktar minn mill-infi tal-Unjoni Ewropea kollha li jinfaqna fl-2017. Għalhekk Ovvjament dan huwa pass importanti l qudiem inkwantu għal kompetitività tagħna huwa importanti li nżommu l-post tal-Ewropa qegħdin lina nitkellmu fuq tibdil tal-klima hemm bżonn issa naraw jekk kux qed inkunu ambizzjużi biżejjed x'kontribut qed nagħtu imma aħna għandna nkunu kburin li dan il-programm ta' riċerka qiegħed magħna li jeżisti li qegħdin niddiskutu l-tibdil tal-klima hemm 3000 3000 eh, persuna li jaħdmu eh, fid-Dipartiment tal-Ambjent li tilfu postom u fiċ-Ċina lanqas mhux qed taħdem biżejjed tal-klima. Għalhekk jiena nixtieq nirringrazzja żewġ istituzzjonijiet l-oħra għax aħna irnexxielna flimkien naslu għal dan fi żmien rekord u rejna li l-Ewropa tista malajr e, tiffaċċja dawn l-isfidi li huma wkoll ta' livell dinji. Grazzi. Issa Sur Moedas. L-Onorevoli Medas, grazzi ta' sew, onorevoli membri. L-aħħar li kelli l-onur eh, nattendi f'dil plenarja kien fi-11 ta' Diċembru tas sena li għaddiet u jiena il-qajt il-konsens politiku li ħareġ mill-Kumitat ITRE grazzi lill president Buzek u il- il-possibilità li naħdmu pass maġġel u l-ambizzjoni li jkollhom il-Parlament biex naddottaw il-qafas li se jistabilixxi eh, Orizzont Europe eh, Horizon Europe, il-programm Horizon Europe u anke għalhekk impossibilità li tistgħu jibdew in-negozjati u rġajna ninsabu hawnhekk issa. Ftit ta' żmien wara U jiena kuntent illi naxxilna nilħqu dan il-ftejn bilanċjat fuq Orizzont l-Horizon eh, eh, Europe. Grazzi tassew is-Sur Heller għal ħidma eċċellenti li rnexxilkom tagħmlu xi ħaġa impressjonanti ħafna kif irnexxilkom tiksbu dan il-konsens kif ħdimtu daqshekk eh, sfiq bejnietkom għalhekk nawguralkom u għada se nkun qed insegwi eh, se nkun qed insegwikom. Nirringrazzja wkoll il-President Buzek illi dejjem kien hemm fil-Kumitat Itre Mana. Nifraħ ukoll il kunsill nifraħ lill presidenza Rumena u xtaqt nitkellem mod personali wkoll. Nawgura lilek ambaxxatur lilek li t-tim tiegħek inti ħdimt ħafna 24 sija kuljum biex naxxilek tikseb dawn ir-riżultati u jiena grat ħafna għal dan. Il-ġimgħa li għaddiet kelli mument sabiħ ħafna li għall-ewwel darba f'ħajjitna Kien rajna ritratt tal-black hole għall-ewwel darba. Mit sena ilu Albert Einstein ħareġ b'dan il-kunċett ta' black hole u għal mit sena kulħadd ipprova jipprova jara li din tassew kienet realtà u rnexxielna. Irnexxielna u l-Ewropa kienet hemmhekk. Konna din hemm immissu l buttuna biex ħadna dik l-istampa biex namlu affarijiet, nuru lid dinja affarijiet laqas biss nistgħu nimmaġinaw għaliex Einstein laqas biss għataddilu minn moħħu li dak li jagħmlu kien ħajħalli daqshekk pat fuq id-dinja. U kien hemm xjentist li qal eh, preżenti li qal li li qabel ma ttieħed Se jkollna l-istorja tax-xjenza qabel dan ir-ritratt u l-istorja tax-xjenza wara dan ir-ritratt. U għalhekk dan kien moment kruċjali għall xjenza Ewropea, għall xjenza miftuħa, għall innovazzjoni miftuħa u li nkunu aħna miftuħin għal bqija tad-dinja għaliex dik il-kamra f'dak il-jum kienu qegħdin jippreżentaw 200 jirrappreżentaw 200 xjentist, 40 il-nazzjonalità differenti u għalhekk jiena gburi ħafna għaliex dan il-programm infatti huwa dwar dan huwa dwar t tmexxija tagħna fix-xjenza Ewropea u jekk naħsbu f'dak kollu li nexxilna niksbu u naħsbu għalhekk għal programm li jmiss u kif semma s-sur Eller il-missjonijiet ta' xjenza li kulħadd jista' jifhem li permezz tagħhom nistgħu nikkomunikaw man-nies u ngħidu x'inhuma l-affarijiet li nixtiequ nagħmlu li insibu fejqan għal mart bħal kanċer dan kollu ser qarribna lejn in-nies. U fil-konsil ta' innovazzjoni naraw imbaċ finanzi hemm bżonn u se nallokaw għalihom u sħubijiet li se jkunu meħtieġa għal mezz inqas kumpless li bih definiti dawn is-sħubijiet. U wieħed mill-punti li kien daqshekk importanti għalina wkoll kien illi dan il-programm kien dwar l-eċċellenza Iżda irridu nejnu lil dawk li għadhom qegħdin jitilgħu tarġa tarġa biex joqorbu lejn l-eċċellenza aħna għalhekk nafu lilkom li l-Parlament Ewropew li se jkollna 3.3% tal-budget għal dawn il-miżuri fil-futur. Din hija kisba